Eh, ser jisir votazzjoni fil-11 u 20 nar il-ħamis. Skont artiklu 216 mawx talbiet għal um, bidliet uh, kif l-bira um, u kol deċiżjoni ta' Tubru tal-2013 pubblikazzjoni tal-website li għandha x'taqsam mal-prestazzjoni